Jiena insiba terribli 70 sena wara x-xara, wara l-Holocaust, l-antisemitiżmu qed jerġa' jolli rasu fl-Ewropa. Jien naħseb l-Alleanza Internazzjonali tal-Memorial tal-Olokaustu għandhom jippreżentaw definizzjoni li kollha għandna nsegwu għabbażi tal-identità tal-ġenu li hija problema oħra oħra l-implementazzjoni tal-Karta tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet fundamentali għandu tkun fil-qalba tal-politika tagħna għax l-umanità ta' soċjetà nistgħu narawha e, e, e, kif il-minoranzi ikunu fis soċjetà tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens Kjoġbok. Eżis kollegi, minkejja kritika tajba kontra in-nisa, e, e, e, kontra ġurnalisti, kontra l-LGBTIQ, il-familja politika tiegħi mhux se nivutaw favur. Aħna lkoll nissiltu niġildu kontra diżabiltajiet imma hemm nuqqas komplett ta' nuance tar rapport, m'hemmx distinzjoni bejn migrazzjoni legali u dik illegali qed nitkellmu fuq il-migrazzjoni u r rapport jistenna wkoll illi mill-leġiżlazzjoni eh, tal-azil wieħed jistenna eh, wisq imma daw ir-regoli m'għandux possibbli għalina biex insegu politika nazzjonali tal-migrazzjoni. Din ir-riżoluzzjoni hija taħwida ta' punti differenti. Aħna għandna niġġudikaw kull punt Eh, b'mod separat kif dejjem għamilna kif ħankomplu nagħmlu. Mhux hekk biss imma ma nara xejn f'da rapport fuq l-iskandlu ta' priġunier politiċi fi Spanja. Fġik kemm hemm eh, kif jista' jkun dan? Aru każa likom. Grazzi. Grazzi President, kollegi, l-2017 kienet sema, sena mudlama għad-drittijiet fondamentali, bot partikolari l-libertà tal-espressjoni. Spiss wis eh, hawnhekk f'din il-kamra għadna sekta biex eh, nonoraw il-tifkira ta' persuni illi inqatlu waqt li kienu qed jagħmlu xogħolhom bħala ġurnalisti huma verament il-valuri tal-demokrazija illi kienet eh, medda minħabba anki meta il-nies per eżempju kixfu ċertu skandli ta' ħassil tal-flus u evażjoni ta' taxxa daw kollha huma affarijiet li huma kontra l-libertà tal-espressjoni dana fil-waqt li retorika kontra l-medja qiegħda tissaħħaħdem aktar fil-sfera politika. Għalhekk irridu in fakru l-bomaxxe li kien jgħid illi mingħajr ma libertà tal bnidem il soċjetà ma tistax triġi. Saru ħafna skandli u ħafna attakki kontra dawn li drittijiet fondamentali fl-2017. Pani Ter Reintke, bardzo proszę. Grazzi ħafna, kellim rajmis, grazzi suċer, grazzi kollegi. Ejn ħansu l kullimkien fl-Ewropa, għandna nies fit-toro anke f'Bukarest bil-bnadar tal-Unjoni Ewropea f'idejhom għaliex qegħdin jindirizzaw lilna xil-istat tad dritt u drittijiet fundamentali qegħdin jiġu attakkati f'ħafna f'ħafna stati fl-Unjoni Ewropea u n-nies iridu jaraw azzjoni minn ħatana fl-artiklu 7 dal-artiklu 7 kien għodda ta' seta kbira ma fl-implementazzjoni qed tkun imprattika minn żmien għal ieħor. Għalhekk għandna bżonn iżgħet strumenti biex Eh, niproteġu drittijiet ta' fundamentali ta' ċittadini, pereżempju grupp espert li qed jimmonitorja l-affarijiet meta jiġu mal-istat ta' dritt, irrit ikollna eh, dibattiti u jekk hemm ksurijiet ikonna mekanizmu eh, ta' penalizzazzjoni. Il-Parlament huwa l-iktar jekk mhux l-unika istituzzjoni illi għandu id-demokrazija għandu demokrazija fih fej il-membri tiegħu jiġu eletti b'mod demokratiku u għan qed nitkellem fuq demokrazija fundamentali u waqda Ewropea li l-koll e nagħmlu da flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi. Għandek blue card, signora. Is-signora Grappini, imanna naqdu u dan il- is-suġġett sal-ħamsa lura m'għandniex ċans għal blue card għall-President. Il-kellim li jmiss issa is-sur Etheridge. Zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego pan Michał Marusik. A, is-sur Marusik imiss issa. Frankajna ftit ħin. Iva, President, dirtijiet tal-bniedem bħala drittijiet naturali hemm tlieta biss minnhom id-dritt tal-ħajja, proprjetà u għall-ħajja. Nixtieq ngħid illi hemm dettall wieħed fuq il-proprjetà. Dak li inti taqla hija l-proprjetà tiegħek. U n-nies għandhom eh, dritt naturali biex igawdu dan il-frott tax-xogħol tiegħek, dan il-, dan id-dħul finanzjarju qed jiġi vjolat, qed jiġi miksur u dawk li jagħtu x-xogħol l-impjegaturi qed jgħidu li jistgħu jagħmluh dan u anke isiru taxxi biex in-nies li jaqilgħu il-flus jitilfu il-flus tagħhom. In-nies jiġu kastigati talli jagħmlu opri tajba u n-nies jitħallsu qegħdin għal affarijiet li mhumiex taħtieġa. Frott ta' produttività u ta' xogħlibes fl-Ewropa l-Unjoni Ewropea mhix se titfarrak għax hija ta' seta' imma in-nies id-drittijiet li supposti jirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea mhux qed immorru ta' sek tajjeb li kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Issa dan ir-rapport appart mid deskrizzjoni tiegħu huwa pjuttost perikolus biex niprevjenu kull possibilità ta' ksur ta' dritt ta' l-istat ta' dritt il-fundament ta' dan l-istat ta' dritt ikun determinat Nispera li rapporter ma jaħsibx li l-istituzzjonijiet jew l-NGOs għandhom is-setat li jiddeterminaw x'un l-istat ta' dritt. Qed niffaċċjaw migranti illegali u minoranzi ejja nemmlu ċara illi immigrazzjoni illegali mhuwiex dritt u kull diskriminazzjoni xi ħaġa li jinkontra tagħha. Kull ċittadin għandu l-istess drittijiet u l-istess eh, eh, eh, obbligi xejn u xejn iżjed. Fl-aħħar nixtieq nfakkarkom li saru tant eluf ta' attakki bħala missier ta' tifel li ġie maqtul minn radikali tax xelluk, jien naħseb li għan niftakru f'daw il-vitmi wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-soltu jiena nifraħ ir-rapport ta' dan ma darba li eċċezzjoni. Hawnhekk qegħdin naraw e, it-tfarrik ta' l-idea ta' drittijiet fundamentali, daw id-dritt fundamentali qed jiġu mfixkla u migrazzjoni illegali bażikament qed indawruha fi dritt umanitarju li mhux vera li l-Unjoni Ewropea qed issir settur u post ta' diskriminazzjoni minħabba il-migrazzjoni li di mhix ġusta li ngħidu hekk fuqna. aħna erja ta' libertà u egwaljanza. Aħna bnedmin li nqisu li nagħtu valur kbir lejn l-umanità. Naħseb li dan ir-rapport huwa ma kienx tajjeb għaliex ma wasalniex għal kompromess kif suppost għal dar rapport għaliex għasanna naslu bi għasandu jasal biex nivotaw għalih dan jien ma nistax nappoġġjah grazzi grazzi lilek Josef Biden Soldier dar rapport annwali fuq eh, is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' dritt tal-bniedem qed jitkellmu fuq drittijiet fundamentali li huma fil-qalba tax-xogħol tagħna. X'inhi s-sitwazzjoni fl-istati membri, eċċetera. U kif dan qed jiżviluppa maż żmien ir-rapporter poġġa tali l nifsu l-ħidma li jagħmel dax-xogħol. Irnexxielu jinnifraħlu għax kien kellu suċċess issa qed jitkellem fuq l-Aġenzija tad-Drittijiet tal-Bniedem li nużaw din l-Aġenzija mhux il-preparazzjoni ta' daw ir-rapporti fuq Dritti fundamentali imma bħala e, e, entità esperta għall-operazzjonijiet u ikunu tieq kieku kellna nieħdu azzjoni b'mod indipendenti ovvjament il-finanzi ikunu meħtieġa biex dan isir. Grazzi ħafna. Monika Makovej issa għandha l-kelma. Hemm nuqqas ta' libertà fl azerbajġan eh, eh, fossi għal-ġurnalisti u biex jitkellmu u jiktbu liberament. Kien hemm kundanna minna għal tal sentej ħabs mu wieħed minn dawn il-ġurnalisti f'Marzu li għadda anzi ta' sentejn ilu eh, ta' xi xogħol li pubblika eh, fuq xi funzjonarji tal-gvern. F'Diċembru li għadda kien hemm akkużi kontra tiegħu fuq fatti oħra, fatturi oħra u bdew investigazzjonijiet kontra kontra eh, ġurnalisti investigattivi ieħor u għaddej minn eh, strajk ta' ġuħilu fil-ħabs. Nitlob l-Sinjura Mogherini biex taħdem eh, b'saħħa kbira fuq eh, għax il-libertà l-ħajja mhumiex hija xi ħaġa li mhux negozjabbli u nitlob illi Mekman tiġi liberata minnu fih. Grazzi, il-kellim li jmiss, il-kadima li jmiss, grazzi ħafna mill-interventi f'da dibattitu qed juru b'mod ċar ħafna kemm hemm il-ħtieġa li dad dibattitu jisiru kemm għandna bżonn ninvestu fl-Unjoni Ewropea bħala komunità ta' valuri u jina għadna kemm smajt kollega tal-PPE jgħid għaliex ma kompromet ma għamiltux ftit iżjed kompromissi. Ir-raġuni hi li aħna ma nagħmlux kompromissi fuq drittijiet tal-bniedem fuq ċerti prinċipji, per eżempju fuq l-igwaljanza Forsi tistgħu tgħidu li kollox mixi fuq ir-rubini fl-Unjoni Ewropea saqsu in nisa kemm jgħaddu minn vjolenza ta' kuljum juri wkoll kemm għandna bżonn nipproteġu d drittijiet tal-LGBT tal-LGBT kien f'pajjiżi kien hemm mal-200 ministru Kristjan illi iffirmaw xi dokument li jmur lejn l-omofobja. Allura, minn iħqalbi nappoġġa dan ir-rapport li jinkludi premessa seba' paragrafu 23 dwar drittijiet fundamentali tan-nisa li jiddeċiedu huma fuq il-ġisem tagħhom e, e, personali għax m'hemmx e, dritt iżjed bażiku skont il-kellima. il-kellim li jmiss. Grazzi President. L-Unjoni Ewropea hija hija mibnija fuq il-valuri u prinċipji u hija intransiġenti meta jiġu għad-drittijiet fundamentali mhux l-istati membri biss, ma l-pajjiżi kollha li jridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea u immaġinabbli għalina li nie pajjiżi li jridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea qed jirċievu għajnuna ta' qabel l-adeżjoni bħat Turkija. U qed jiksru il-ħin kollu l-istat ta' dritt u l-prinċipji ta' valuri tal-liġi internazzjonali u trattati e, dawk Ewropej u e, qed qegħdin impaxxuhom eh, eh, fuq dan permezz ta' faċilitajiet ta' qabel l-adeżjoni li jirċievu f'pajjiżi bħal Turkija jew anke l-Albanija li qiegħda tikser id-drittijiet tal-minoranza eh, Griega jekk ħankomplu impaxxu lil dawn il-pajjiżi li jridu jitlu fl-Unjoni Ewropea qed nibatu l aħna hemm bżonn nibdlu l-messaġġ u ngħidulhom u nagħmluhom sanzjonijiet nagħmluhom dan l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu sejrin. Grazzi e, e, l-Onorevoli Mawlu. Qed nitkellmu qed nitkellmu fuq dritti tal bniet u qed nisbaljaw, speċjalment meta nitkellmu fuq is-suġġett tal-migrazzjoni u nintroduċu suġġett biex nippravaw la fejt għall-illegalità u ngħidu li li ma naċċettawx immigranti huwa qed imur kontra d-dittijiet tagħhom. Meta ngħidu li l-NGOs qed jagħmlu xogħol e, ta' mertu. Dan qed imur kontra dak li suppost qegħdin nagħmlu fil-Mediterran, partikolarment tal-Italja, qed jaslu problemi kbar. L-Ewropa minkejja li tpoġġi il-bandiera ta' dritt tal-bniedem qed tinsa qed tinsa l-Afrika, tinsa l-Afrika ta' fuq pjan ta' biljuni ta' euro għall-Afrika ta' fuq u jien naħseb da kollu għannieqes mir-realtà mill-prattika ta' dan ir-rapport. Għalhekk jiena nivvota nivvota kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi l kelliema li jmiss. Grazzi. Kummissarju, ovvjament jiena naqbel il-drittijiet fondamentali għandhom ikunu rispettati u din hija ħaġa li ċerti stati membri għandhom problemi kbar b'din il-kwestjoni jiena wkoll nidentifika mal-fatt li l-artiklu 7 għandu jintuża wara li jkunu intużaw il-mezzi kollha l-oħra. Fl-istess ħin, Għandi ċertu oġġezzjonijiet dwar dan ir-rapport mod partikolari. Li dwar dak li qegħdin jagħmlu l-NGOs fil-Mediterran. Iva ħaġa tajba li tgħin in-nies imma m'għandniex ngħinu traffikanti tal-bnedmin. Iva għandna ngħinu lin-nisa u l-tfal u mhix faċli s-sitwazzjoni fil-Gżejjer per pereżempju għalhekk irridu ngħinu lil dawn il-gżejjer Gregi imma rridu wkoll naħsbu dwar il-riproduzzjoni sessuali, id-dritt għal dan dinja kompetenza nazzjonali l-Unjoni Ewropea għanda tiddefendi id-dritt tal-ħajja u mhux tappoġġa l-abort. Zaborska bardzo Il-kellim li jmess, l-Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna, grazzi ċe, kull sena, kull meta napprovaw rapport bħal dan nifakkarkom li dan huwa l-Parlament tal-Unjoni Ewropea u din l-Unjoni hija bbażata fuq trattati Ewropej li m'għandhom l-ebda dritt tal-istituzzjonijiet li jippromuovu interruzzjonijiet eh, l-istess mod li laqqas jistgħu jirrestrinġu l-istati membri jistgħu xi jirratifikaw jew le eh, eh, ftejjimiet internazzjonali bħal dak ta' Istanbul. Il-verżjoni Ingliża tat test fiha 34 referenza għal ġeneru, 31 fuq is-sess u tliet referenzi tal-hekk imsejħin eh, id-drittijiet tal-hekk imsejħa interruzzjonijiet. il-libertà tal-kuxjenza li hija garantita mill-Charter tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, allura dat test jippromuovi idea dejqa ħafna limitati ħafna u għalhekk ħan nivvota kontra tiegħu din. Grazzi ħafna u issa ħanibdew il-proċedura KHDI u l-ewwel biex jitkellem Jose Farija. Grazzi, President. Il-vot tal-kollega tagħna nixtieq nifraħlu juri illi eh, jara li hemm vojt ġdid mill-pubblikazzjoni u mir-realtà tal-rapport għandek vjolenza kontra tfajliet u nisa, diskriminazzjoni kontra membri tal-LGBT, IQ u minoranzi oħra. Ma ninsewx dawk li jagħti u jitolbu l-azil. Vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li għaddejjin f'ċerti pajjiżi kif nistgħu nitkellmu fuq dritt tal-bniedem jekk aħna ma nużawx reviżjonijiet bisħieħ jekk aħna ma nużawx bisħieħ dak li hemm id-drittijiet li hemm imnislin fil-drittijiet fundamentali fil-charter. Grazzi l-kellimni nista' treġrija, grazzi President, li ringrazzja l-kollega Del Cabres u x-shadow kollha għax-xogħol li sar l-2017 kienet is-sena fejn kien hemm wisq kritiċità fuq id-drittijiet tal-bniedem fost dawn l-igwaljanza tas-sessi, drittijiet minn tal-minoranzi u l-istat tad dritt. Allura huwa importanti li r-relazzjoni tirribadixxi l prinċipji li qatt ma jkun hemm għat ma jkun hemm nies li jinżammu fil-ħabsijiet jew miżmumin kontra l-libertà tagħhom minħabba li qegħdin ifittxu qed jitolbu l-ażil. Għandu mbagħad għandek ir-rakkomandazzjonijiet fuq il-lotta fuq il-ġlieda tal-ġeneru u l-attwazzjoni tal-konvenzjoni ta' Istanbul. Importanti wkoll it-talba biex kun hemm ir-rispett f'dak li għandu x'jaqsam ma' indipendenza tal-maġistratura u għax il-ġustizzja u element Eh, importanti ħafna u indispensabbli fl-istat ta' dritt biex anka aħna nżommu l-libertà u s-sigurtà. Grazzi ħafna il-kellimni jmiss. Grazzi. Meta naqra rapport jien qed nifhem illi għand l-impressjoni li għandek mara, eh, mara li ma jkollix drittijiet tal bnietem eh, ma tkawdix minn drittijiet. Dan din narrativa da eh, għanna nabbandunawa, għandek miljoni ta' nies fl-Ewropa li għat mandomx saqaf fuq rasom, illi mandomx dar taħħom, għandek ħafna tfal li jiexu fil-faqar u l-faqar u l-ġenituri tagħhom ma jistawx m'għandhomx flus biex jagħtuhom eh, ikel kif suppost. Dinjità hija importanti ħafna. Ħafna drabi ninsewa f'dil kamra u ħafna drabi eh, dil kamra tippromuovi drittijiet għal ksurijiet illegali minn frontiera minna għall-ora tal-frontiera għanna niddefendu d-dittijiet ta' ċittadini kollha tagħna u bl-istess mod. Grazzi. Grazzi ħafna. Kellim ieħor taħt Catch the Eye u naddu ngħaddu għall-intervent tal-Kummissarju l-Onorevoli Epitideus. Minuta. Alla volja l-Unjoni Ewropea tiddefendi l drittijiet fondamentali u l-valuri Ewropej, ħafna stati membri qed iħallu lil dawn il-drittijiet jiġu imkasbra imma l-Unjoni Ewropea wkoll hawnhekk għandha tieħu r responsabilta tagħha. Għaliex hija selettiva ħafna bil-mod kif taġixxi kontra dan il-ksur għaliex jekk hemm ċerti pajjiżi li qegħdin jiksru drittijiet fondamentali mhux qed jiġu kastigati fil-waqt li oħrajn qegħdin jiġu kastigati tal-li jagħmlu l-istess isiru interventi fis sistemi ġudizzjarji u um, Ma nafx għalfejn per eżempju il-mexxejja tal-Katalunja miżmuma l-ħabs fil-waqt li il-partit tal-Golden Dawn fil-Greċja u koll qed jiġi attakkat. Jiġifieri intom taqbżu drittijiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem battu zaw kliem xenofobiku biex tiddeskrivu dawn il-partiti. Għandkom twaqfu din l-ipokrezija darba l dejjem. Grazzi ħafna mela d debattitu mitmum u issa nagħti l-kelma l Vera Jurova. Iva, reazzjoni asira fuq dak li għanna kif smajna għalix jiena ma naċċettax eh, dak li ntqal dwar l-appro kulħadd minnajr ebda eċċezzjoni. Kelli bil-fors nirreaġixxi għal dak il-komment dan huwa dibattitu verament topiku rilevanti imma hawnhekk irid nisħaq ukoll il-rwol tal-Aġenzija Drittijiet Fondamentali qed naraw madwarna ħafna xejriet li huma perikolużi ħafna, sviluppi perikolużi wkoll u, ehm, eh, Hemm ħafna xisir fil-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea. Ma tantx tkellimna dwar l-ispazju allokat lill-soċjetà ċivili li għaddejjem jiċkien. Ma tkellimniex laqas dwar il-libertà tal-medja u l-pluralizmu li rrid ikun imħares naħseb hemm bżonn li jkollna dibattiti fil-futur fuq dawn is-suġġetti importanti. Laqas ma tkellimna dwar il-xejra l-ġdida li feġġet jiġifieri il-mibeda u l il situazzjoni problematika fuq l-internet u fil-medja ħafna biex tħares lil dawk li qegħdin f'periklu fuq l-internet. Grazzi ħafna u ħerqana illi inkomplu b'dan id-dibattitu fuq dawn is-suġġetti hekk importanti. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, eżis kollegi, jekk joġobkom sibu postkom bil-kwit. L-aħħar intervent minant il-rapporter Jose Maria Teri Cabras. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi Grazzi tal-kommenti ta'kom, grazzi għall-appoċ ukoll permezz ta' dan ir-rapport se nebatu messaġġ li l-promozzjoni u d-difiża tad dinjità tal-bniedem il-libertà, demokrazija, ugwaljanza, stat ta' dritt u rispett għad drittijiet tal-bniedem jistgħu jagħmlu l-Ewropa post uniku. Huwa biss jekk aħna npoġġu fil-qalba ta' kollox il-benesseri ta' ċittadini, fil-qalba ta' kull politika, ta' kull deċiżjoni Ewropea, illi l-Ewropa tkun tista' terġa' tattira li ċittadini tagħha. Għalhekk, minkejja l-fatt li l-karta tistipola drittijiet bażiċi li jridu jkunu rispettati, jridu dejjem inkomplu nikxfu kull darba li jkun hemm ksur ta' dawn id dispozizjonijiet hija responsabilità tagħna li nħarsu lil dawk li huma l-iktar dajfa u li nieqfulhom lil grazzi sur President. Grazzi ħafna mela id-dibattitu mitmum nivvotaw illum iktar tard. Grazzi għal kooperazzjoni bizna il-ħin allokat minuta u 49 sekonda. Issa nibdew bil-votazzjoni f'qasir żmien. Bien, mes chers collègues, nous allons euh, commencer. Eżis kollegi ħa nibdew nitlob li dawk li qegħdin fil-kuruturi biex eh, isibu postkom, per eżempju l-Onorevoli Andrieu. S'il vous plaît, mes chers collègues. Jekk joġobkom eżis kollegi. Bien, j'imagine que tout... Tajjeb, mela naħseb li issa kulħadd sab postu u se nibdew bir-rapport tal-Onorevoli Kurun Baxer bl-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad dekommissjonar ta' faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radioattiv. Xta' jitkellem u natih il-kelma għal żewġ minuti. Onorevoli Kurun Baxer, jgħatawnek? On y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Bien, nous allons passer. Tajjeb mela ħanaddu għal vot. Bil-mod, bil-mod, se nibdew nivvotaw mela dinna votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Għadda da rapport. Naddu għal rapport tal-Onorevoli Berger, rapport ta' implementazzjoni dwar pilastru kummerċjali ta' ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali Votazzjoni Nominali Votazzjoni Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, naddu għal rapport tal-Onorevoli Fernandez u eh, Gualtieri l-istabbiliment tal-programm InvestEU nibdew bl-emenda wieħed ċepe wieħed għak favur, kontra, astensjonijiet għaddet. Emenda wieħed ċepe tnejn f'żewġ partijiet dak favur, kontra, astensjonijiet għaddet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għadda L-emenda wieħed ċepet li ta' żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali għall l-emenda wieħed ċepe 4D, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. L-emenda wieħed ċepe ħamsa f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda wieħed ċepe sitta dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Wieħed ċepe seba dawk favur, kontra astensjonijiet ma tantx kienet ċara dik aħjar niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kienet ċara ħafna fil fat għaddiet. L-emenda 21 de dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, maddeċ. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 29. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Mela, issa naddu għall-emenda wieħed ċepet minja dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet Votazzjoni nominali għall-emenda 3, il-30, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mella issa se nivvotaw fuq l-emenda wieħed ċepe 9 dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddiet. L-emenda 31 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, nifutaw fuq l-emendaw wieħed ċepe 10 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda setta dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 33 favur kontra astensjonijiet maddeċ issa nivvotaw fuq l-emenda 1 ċep 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq l-emenda 7 ċep 1 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa naddu għall-emenda wieħed ċepe 12 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda Seba ċepet 2, wieħed ċepet 13, 15 ċepet 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa, votazzjoni nominali fuq l-emendi 7 ċepet 3, 1 ċepet 14, 15 ċepet 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet l-emenda 7 ċepe 4, 1 ċepe 15, 15 ċepe 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Nivvotaw issa fuq l-emenda 7 ċepe 5, 1 ċepe 16, 15 ċepe 5, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ mela nivvotaw fuq l-emenda 1 ċepes 17 ta' favur. Kontra. astenzjonijiet għaddiet L-emenda 34 votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ mela nivvotaw fuq l-emenda wieħed ċepet 18 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. L-emenda 35 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 22 de dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. L-emenda 9 de u 23 de dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Nivvotaw fuq l-emenda 1 ċepet 19 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet l-emenda 36 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 10, votazzjoni nominali, l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 37, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda l-emenda 38 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 40 favur kontra astensjonijiet maddeċ Votazzjoni nominali fuq 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 12 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ fuq 24, dak favur, kontra. Astensjonijiet maddeċ fuq 2 favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 17 dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddeċ, issa nivvotaw fuq wieħed ċP 20 dawk favur, kontra. assenzjonijiet għaddiet 26 dawk favur, kontra, Assenzjonijiet maddeċ. Wieħed ċepe 21 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Nifotaw fuq wieħed ċepe 22 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma tantx eh, kienet ċara dik, ħan iċċekjaw. Nivvotaw b'mod nominali fuq wieħed ċepet 22. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 27 favur, kontra, astensjonijiet ma Votazzjoni nominali fuq tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 18 d votazzjoni dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda wieħed ċepet 23 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 4D u 19D dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Wieħed ċepe 24 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 20 de dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ 5 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet Se niċċekkjaw fuq l-emenda 5 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddet issa nati il-kelma l rapporteur l-Onorevoli Fernandez. Grazzi, Signora President. Skont ir-regola 59.4 nitlob illi dan l-rapport jintbat lura lill komitat għal negozjati interistituzzjonali. Niproponi eh, din il proposta għal vot dak favur kontra astensjonijiet tajjeb mela għaddiet u eh, dan il-rapport jista' jintbat lill kumitat kompetenti sabiex jimbdew in-negozjati interistituzzjonali. Naddu għal rapport li mess dokument provizorju tal-vjaġġar tal-Unjoni Ewropea kien gagal l-emenda minn wieħed sa 4 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-emenda sitta favur kontra assenzjonijiet ħan iċċekkjaw jekk joġobkom votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 6. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 7 favur. Kontra. Aħjar niċċekkjaw biex ma nagħmlux żbalji fuq l-emenda 7 l-votazzjoni miftuħa, sinjuri. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Fuq l-emenda 5 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Tajjeb, mela, nivvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet Għaddit. Naddu għal rapport ta' Senjura Kumpola Natri l-istabbiliment ta' program ta' riċerka u taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-perjodu mela l-ewwel grupp ta' emendi għaddew. L-emenda tnejn, l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astensjonijiet? Maddeċ. Għaddiet, għaddiet, tajt il-President. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda li mess favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 6 it-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. L-emenda 30 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa se nivvotaw fuq l-emenda 16, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, issa nivvota fuq 34 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, nivvotaw fuq 35 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet jekk joġobkom olli jdejkom sew se niċċekkjaw fuq l-emenda 5 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għall-emenda 31, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, issa nivvotaw fuq 32 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 33 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. U nalqu bil-vot fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu għal-rapport ta' l-Onorevoli Mato, rapport annwali tal-2017 dwar il-Bank Ċentrali Ewropew. L-emenda numru 2, l-ewel parti, favur kontra astensjonijiet. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Test oriġinali, paragrafu 3, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet L-emenda erba votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Test oriġinali paragrafu 10 dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet test oriġinali paragrafu 16 vot maqsum fuq l-ewwel parti votazzjoni minn nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet it-tieni parti dejjem votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, votazzjoni magħluqa. Maddeċ it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Li votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Għaddiet. L-emenda 2, l-ewwel parti miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maddeċ. Premessa ċe, test oriġinali fuq l-ewwel parti, dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti, dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq l-emenda tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport de Monsieur Naddu għal rapport tal-Onorevoli Torva. 18. Nifvotaw wara l-paragrafu wieħed fuq l-emenda dissa votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Le vote clos. Votazzjoni magħluqa. Għaddiċ. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 10. Votazzjoni maluqa. Kienu l-gwe li talbu għadin. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Votazzjoni fuq l-emenda 12. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet maddeċ. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 13. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 13. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, votazzjoni nominali fuq l-emenda tlieta għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, votazzjoni nominali fuq erba' d il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddeċ votazzjoni nominali fuq l-emenda 1 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet nifvotaw fuq l-emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddeċ votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Issa ngħaddu għar-rapport implementazzjoni ta' ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru. L-emenda numru wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Nivvotaw fuq l-emenda 2 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ fuq tielet emenda favur kontra astensjonijiet maddeċ erba vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ħan iċċekkjaw niftar votazzjoni fuq it-tieni parti tal-emenda erba. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Test oriġinali paragrafu 18 vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet ditt, votazzjoni nominali fuq it-tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ, votazzjoni nominali fuq l-emenda 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 7, vot maqsum, l-ewel parti dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra. Astensjonijiet maddeċ, votazzjoni nominali fuq numru 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-aħħar rapport li se nivvotaw fuq u situazzjoni sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 rapport Terry Cabras, paragrafu 7 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti da' favur kontra, assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra, assenzjonijiet għaddiet test oriġinali paragrafu 10 favur. Tridu niċċekkjaw it-tieni parti tal-paragrafu 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Test oriġinali paragrafu 10 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Test oriġinali paragrafu 15 favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali. Niċċekjaw, niċċekjaw fuq il-paragrafu 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadet. Paragrafu 23 test oriġinali votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadet. Issa fuq il-fiża 22 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Premessa F f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni sħiħa, l-votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa, toħorġux il-karta tal-vot mill-magni. Għaddiet. Grazzi ħafna, eżis kollegi.